deċidow illi jibdew negozjati interistituzzjonali qabel l-ewwel qari tal-Kunsill skont ir-regola 69 d tar-regoli ta' proċedur pożizzjoni tagħti mill-Parlament fl-ewwel qari u li jew mandat tan-negozjat huma disponibbli fuq il-paġna webpage tal-plenarja u titli jiġu pubblikati fil-minuti tas-seduta.